biex innaqsu l-emissjonijiet tagħna inkunu minn tal-ewwel innaqsuhom u anki fuq medda iktar twila ta' żmien hemm bżonn li naġixxu b'mod dirett. Hemm bżonn ċertu affarijiet isiru immedjatament. Hemm bżonn ukoll li niżviluppaw ċertu mekkaniżmi tas-suq sabiex nimmobilizzaw il-kapital. biex innaqsu u kol l-emissjoniet tal-carbon dioxide b'mod li jkun kost efficient. Emżon li namlu prezzijiet għal dawk li huma l-emissions trading. Il-presidenza terġa lura għal laqat informali tal-ministri fil-bidu li saret flora fil-bidu tal-Unju Kien hemmhekk rajna li konna maqudin flimkien, sibna direzzjoni komuni. L-idea hija li minn 20% naslu għal 30% b'dan ikun nistgħu nużaw dan bħala pressjoni fuq ċertu eh, gruppi oħra emżon iġifiri li l-miri tana nolluwom. Diġà ċertu inizjattivi għal dan il-għan biex mux bis niflimazzom ma wkoll nisimaw partijiet oħra fin-negozjati. Per eżempju, fis-sajf kien hemm laqgħa ta' trojka flimkien maċ-Ċina u anke l-Istati Uniti. Kien hemm summits ta' pajjiżi terzi u matul dawn il-laqat il-kwistjoni tal-klima dejjem ġi diskussa mill-perspettiva tal-landament ta' Copenhagen Aħna u konna pressjoni fuq il-gvernijiet. Imma ma rridux ninsow li hemm ix-xogħol tal-parlamenti. Hemm ukoll it-teddida li dejjem magħna tal-klima li għandha tfakkarna. Issa meta nitkellmu fuq l-ekonomija ekoffiċjenti, il-presidenza speċjalment f'dan il-żmien ta' kriżi finanzjarja, tixtieq li forsi tieħu approċċ ġdid sabiex ikun hemm soċjetà iktar sostenibbli b'soluzzjonijiet ħodor sabiex nkunu nistaw naraw kif eh, dawn l isfidi nkunu nistaw naslu għalihom. L-ekonomija għandha tkun ekoffiċenti fuq dan aħna se nkomplu nisħu. Għamilnieh fil-laqa tal-Ministri ta' ora laqa li semmejtilkom li tnidiet fl-ulju aħna tkellimna fuq strumenti, um, per eżempju skemi ta' emissions trading, l-importanza li bil-mod il-mod inneħu dak is-sussidi li qegħdin jagħmlu iktar ħsara. L-ambjent. U mbagħad is-sostenibilità tal-proċess tal-Lisbona għandu jressaqna lejn bdil sabiex dejjem nersqu lejn din l-ekonomija ekoffiċjenti u hawnhekk jiena nistenna xogħol tal-Parlament Ewropew. Issa nixtieq ngħid kemmejn fuq il-biodiversità. Aħna diġà qedna li għandna bżonn li jkollna miri internazzjonali ambizjużi ħafna. Il-ġimgħa d-dieħla se jkun hemm laqgħa ta' livell li fi Strumstrad fl-Iżvezja fuq dan is-suġġett hawnhekk se nkunu qegħdin nibdew il-preparamenti għal strateġija ġdida u viżjoni ġdida fl-Unjoni Ewropea. Ġifieri aħna rridu niddeċiedu miri ċari matul din il-laqa. L-idea hija li naslu għal konvenzjoni fuq diversità biologika fl-2010 hemm bżonn ukoll li wieħed ikun jista' jikkalkola il-prezzijiet se jkun l-infiq, anki um, kif, se, dbati um, il-soċjetà kollha. Umbat fu il-wieħed jista' jgħid l-istudju li huwa The Economics of Ecosystems and Biodiversity TEEB se nsemmuha fil-xogħol fil-laqgħa ta' Stromstrad għax għandna bżonn riċerka u expertise xjentifika L-Iżvezja tixti u se tipproponi li titwaqqaf pjattaforma internazzjonali għal bdil ta' ekspertiż ta' bdil ta' em, erf li għanna fuq il-biodiversità. Dan il-Kumitat tal-Parlament Ewropew ukoll nixtieq li jikkontribwixxi f'dan il-qasam. Issa, xaħġa ħaġa fuq l-ambjent tal-baħar.